Signora Delli fuq il-mobilità urbana sostenibli. Jekk fidejk. Signora Delli, Signora Kommissarju, eżis kollegi. Għada 80% tal-Unjoni Ewropea se jgħixu fil-bliet. Għalhekk il-mobilità dritt ta' kulħadd biex nagħmlu commuting, imorru ġifieri mid-dar għax-xogħol speċjalment għas sazah li jixtiequ jistudjaw dawk li morru jaraw id-dentista jew jaraw tabib u dawk illi morru naraw xi film jew morru l-istadium. Iġifieri l-mobilità hija l-ħajja ta' kuljum tagħna. Imma ħafna għandna x'namlu biex mobilità tkun ta' kulħadd għax il-mobilità hija l bogħod ħafna milli naslu aħna għana sottomessi minħabba traffiku, minħabba telf ta' ħin, minħabba t-nġis tal-arja minħabba li qed nużaw wis il-karozza illi ovvjament eh, tuża il-petrol passoltu u għalhekk għandna bżonn illi l-bliet ikunu responsabilità tal-ċittadini stess, tal-abitanti, għax għandna urġenza klimatika. Tifatti għaddej il-COPS 21 u għalhekk 25 tan naqqis tal-effett ta' gas tal-effett serra u aħna nixtiequ il l-Unjoni Ewropea tkun tista' tilħaq l-għanijiet tagħha li ffissat tal-2030. Umbagħad hemm l-urġenza tas-saħħa aħna qegħdin nieħdu n-nifs imma l-arja hija imniġsa ħafna imwiet bla bżonn u għalhekk meta jkollna dawn il-piks tal eh, tniġis u mbagħad naraw il-konsekwenzi fuq in-nisa tqala fuq it-tfal fuq il-persuni li eh, daħlin fl-età u għalhekk kif qed tajt il-ġus maquda hemm bżonn li naġixxu imħabba l-emerġenza. Anki fuq id-dependenza fuq il-fossil fuels għat trasport, aħna id dependenti fuq dan. Imma hemm emerġenza għal nies illi qegħdin fuq eh, qegħdin dejjem isuqu 30% minn dawn l-inċidenti jitilfu il-ħajja tagħhom dawn is-sewwieqa u għalhekk għandna bżonn nużaw il-karozza il inqas. Imbagħad hemm urġenza emerġenza soċjali. 25 miljuni djar huma il-prekarji tal-mobilità għax m'għandhomx aċċess għat trasport pubbliku. Jew forsi xi trasport huwa għali wisq u għalhekk mobilità oħra hija possibbli imma hija indispensabbli. Jekk tassew nixtiequ naraw kif nistgħu mmorru minn post tal-ieħor għandna bżonn nikkonsidraw l-impatti soċjali, ambjentali, ekonomiċi kif ukoll demografiċi tat trasport. Għandna bżonn nikkonsidraw ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Biex naslu għalhekk għal dan, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ikollha għanijiet ambizzjużi għadin fil-COP 21 u għalhekk l-effiċenza enerġetika tkun qalba tal-linji ta' politika urbani tagħna rridu jew le se jkollna noħorġu mid-diesel. Bilfors ma nistgħux ikollna eh, karozzi fil-ċentru tal-bliet tagħna. Hemm bżonn li jkollna enerġija nadifa, għandna bżonn nużaw il-carpooling, il-roti u għalhekk ngħaddu mill-intermodali imorru mill-triq għaxmara. Eh, triq għax-xmara u għalhekk għanna bżon nużaw ir-rota, nimxu u nużaw il-carpooling jew il-trasport pubbliku. Hemm ħafna ing għaddej, ħafna pressjoni, speċjalment mill-industrija tal-karozzi, kulħadd dawn iridu illi situazzjoni tibqa' li mi. Maħna responsabilità tagħna f'takrux għandna bżonn ta' leġislazzjoni ambizzjuża jekk tassew nixtiequ il dan il dan il, il il-Komissjoni, il-Komissjoni tagħna tkun tal-aħħar opportunità kif qed il-President Juncker Xi iċ-ċadini tagħna qed jistennowna, qed joddu fuqna u għalhekk aħna ma nidawx ikunu ta' disappunt għax il-mobilità urbana hija importanti ħafna għax hekk le ma nistawx nerġgħu naraw li mhijiex din priorità tagħna. Grazzi ħafna. Issa il-Sinjura Bulċ. Il-President, Honorable Signor President, membri onorevoli, rapporter, il-rapport adottat l-lum huwa riżultat ta' ħafna xogħol intensiv u komprensiv ta' aspirazzjoni u kontenta ngħid f'konformità bil-kbir mal-loġika tal-Kommissjoni grazzi li rapporter, shadow rapporter u daw kolla li ħadmu fuq il-rapport. Kienem il-fuq minn 500 emenda u dan juri kem ħsieb u enerġija intnafqu fuq dan il-proġett. Il-blibliet kull ma jmura din isiru iżjed importanti il għaliex aħna Qegħdin ngħixu dejjem iżjed fl-bliet, 80% tal-Ewropej jgħixu f'żoni urbani. Għal dastant huwa ovvju li rridu nittrattaw problemi kbar, anke l-bidliet demografiċi u l tneġġis tal-arja li jinkludi anke dioxidu tal-karbonju l stant il-rapport dirizza dawn l-sfidi u jiproponi sfidi illi jistaw jiġu murja biċ-ċar. Nixtieq nsemmi tlieta li huma tassew importanti f'dan l-istadju l-ewwel net sostenibilità flimkien mal-pjanijiet ta' mobilità. Qegħdin naraw li l-fatt l-istrumenti volontarji jaħdmu tajjeb ferm dan huwa ta' inkoraġġiment għal l-iskambju tal-aħjar prassi u gwidi fost li bliet għal dasan ma tkunu lura fil-kostituenzi ta'kom nitlobkom tappoġġaw lill kummissjoni fil-promozzjoni ta' xi minn dawn sistemi ta' trasport intelligenti u għattini minn intom forsi konxi l-fatt li l-Komissjoni da tmexxi pjattaforma għal l-idejat kooperativi sabiex nużaw CITS mill-aktar fis possibbli. F'mod koordinat fl-Unjoni Ewropea kollha l-bliet jibbenefikaw minn dan u rapport juri il-potenzjal enormi li digitalizzazzjoni għandha għal mobil mobilità u loġistika fl-bliet. Għanna naqblu li digitalizzazzjoni ta' trasport hija ta' priorità għolja għalija u koll. It-tielet punt l-investiment u l-innovazzjoni. It-tnejn huma għodu li jippermettu tkabbiru l ħol tampiegi jena raw kif nistaw nappoġġaw li bliet fl-ġbi ta' investiment u kif dan l-investiment jista' jappoġġa l-innovazzjoni. Innovazzjoni tista' tappoġġa mbagħad is-sostenibilità. Il-rapport tal-Unjoni Ewropea juri l-innovazzjoni eh, fil-mobilità joffri bost opportunitajiet pal per eżempju trasport nadif u dekarbonizzar ta' trasport kemm joffri possibiltajiet. Ejn nibdew nassoċjaw dekarbonizzar mm, u nassoċjaw ma' investiment flimkien ma' l-urbanizzazzjoni bħala trend din hija naħseb illi kontribwixxi ħafna l-aġenda tal-Kummissjoni għal ħolqien ta' impjegi u tkabbir. Nixtieq insemmi nifsi wkoll hawn dan il-punt illa li huwa mekkaniżmu xieraq biex jindirizza l-bżonnijiet. Il-mobilità urbana tant hija suġġett ampju li kollim semmi ħafna iktar biex nkun il kollox FC Surf, fondi ta' koezjoni u l-multimodalità fost l-oħrajn. Issa u għal-waqt illi intom kolkom id-dibattitu hawnhekk fl-emiċiklu jiena ħerqana nisma l-kummenti ta'kom u lesta anki nagħti twiġġibiet jekk tkunu tixtiequ dan. Eh, sfortunatament il- Il-kollega tagħna li suppost kellu jitkellem mhux qiegħed hawnhekk għalhekk ngħaddi l-kelma minnu fih lir-rappreżentanti tal-gruppi, Sinjura Virkunen. suju van sujuvaan liikenteeseen. Iva, li bliet jeħtieġu jinvestu fit-traffiku fluidu darba importanti għall-ambjent, l-ekonomija u għad-ċittadini stess. Traffiku effettiv, jifranka l-flus u il-ħin fil-ġejjieni li bdiet jużaw il-mezzi kollha ta' trasport, ferrovija, roti, l-ilma, toroq, il-mixi. stant huwa importanti illi dawn l-ibliet jaħdmu anki fid-dawl ta' bżonijiet ambjentali. Il-proposti mixi fid-direzzjoni tajba, digitalizzazzjoni fost l-oħrajn toffri bosta opportunitajiet minn car sharing għal servizzi illi jibbenefikaw minnhom il-konsumaturi bħal Uber. Grazzi. 1 30. Signor Anderson għal grupp SD. Signor President, u importanti li l-Unjoni Ewropea tikkonsidra l-varjetà tal-libliet, l-irħula u żoni rurali fil-leġislazzjoni tagħna dan huwa rapport eċċellenti kollaborattiv li jikkonsidra kwistjonijiet kollha ta' trasporti faċċati minn nies fl-Unjoni Ewropea li jgħixu f'komunitajiet urbani differenti jiena Kuntenta li rapport jiffoka b'mod kostruttiv fuq l-innovazzjoni fil-qasam tal-merkanzija bħalma qalet rapporter żoni urbani huma madwar kwart tal-emissjoni tal karbonju mit-trasport għal dastan għandna bżonn ta' mobilità sostenibbli għall ekonomiji tagħna ma jiena nixtieq il-kommenti tiegħek dwar dan dwar is-sigurtà fuq it-toroq naħseb li hemm bżonn ta' miżuri ta' ġestjoni anke tal-veloċità li tinkludi anke l-infurzar bħala rappreżentanti eletti għandna naġixxu fuq il-fatt li l-biċċa kbira tal-Ewropej jemnu li s-sigurtà fit-toroq fil- bliet importanti ħafna nies jiġu mwed midruba jew jinqatlu fil-bliet fl-Ewropa kull sena. Sejra tagħmel kummissjoni dwar dan li bliet u l-irħula huma postijiet fejn hemm diviżjoni kbar bejn is-sinjuri u l-foqra. F'dan ir-rapport naraw il-benefiċċji soċjoekonomiċi kif ukoll ambjentali ta' mozzi ta' trasport, l-aċċess għall-impigi u l-ħuq ta' livell ta' ixin aħjar. Hemm bosta elementi importanti li ġew daħla f'dan ir-rapport u hemm emenda waħda f'dan ir-rapport aħna l-konna qablu li nevitaw il-karburanti fossili u nitlob nivvotaw favur dan il-rapport. Fisem li minn u ta' nofs l-onorevoli Tushnovski. Iva, grazie signora President. Bħala ex sindku ta' belt kbira u kap ta' reġjun ġewwa Repubblika Ċeka jien għandi ħafna esperjenza fil-mobilta urbana, jiena kont f'kuntatt ma' bosta nies minn bosta partijiet differenti tal-Unjoni Ewropea u naf illi l-Unjoni li li bliet kollha għandhom kondizjoni speċifiċi differenti, għandhom żonnijiet differenti. Nixtieq nirringrazzja l sinjura tal-ħidma tagħha u tal-li konsideratu kol xieħut mill-punti tagħna. Għat għandi xi xettiċiżmu fir tal-, -tal mobilta urbana sostenibli, speċjalment il-proibizzjoni tal-magni diesel u tipi oħrajn ta' magnit fil-vetturi. Aħna favur il-mobilta. L-Onorevoli Toshanovski? Blue card, 30 sekonda. Eh, Aziz kollega. Grazie ħafna.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 illi eh, imur għall-aħjar. Votre micro, monsieur. Mikro. Mikrofonu jek joġba kal-kellim. Souhlasím, že potřeba... Grazzi. Iva, jina naqbel illi sostenibilità fil-mobilità urbana f'termi ta' trasporti importanti iżda projbizzjoni fuq eh, magna partikolari mi soluzzjoni dekarbonizzaj, jisna jieħu forum differenti riċerka ta' kwalità per eżempju ma nafux se jiġri sentejn tlet noħra oħra fis-suq tal-vetturi privati għal dastant nixtieq inkun umli fir-rigward tal-progress xjentifiku. L-Onorevoli Van Miltenberg għal minuta u nofs. Grazzi kull belt fl-Ewropa hija differenti. Għadastant trid tara l-approċċ lokali. L-Ewropa trid tagħti direzzjoni. Direzzjoni dwar il-klima u l-ambjent, dwar il-fluss ta' traffiku sabiex l-bliet kun jistaw jitalmu minn xulxin sabiex naddu għal sistemi ta' trasport intelligenti Mela, għanna bżon ta' trasport pubbliku sigur, intelligenti u rħis. Iżda biex ikun dan kollu ħajkonna nibdew naqtfu. Emmin is-suq minn A saber distanzi osra ħafna l-Olanda, per eżempju. Niċċalu ħafna bir-rota minn post għal ieħor dinja tajba l-ambjent u s-saħħa bżonn inqajmu kuxjenza fl-Ewropa u nibdew niċċarqu għal mobilta sostenibbli. Sa is-Sinjura Killonen għal minuta. Grazzi ħafna, President. It-traffiku jikawzi kwart tal-emissjonijiet u ta' emissjonijiet oħra u ovvjament daw il l-istatistiċi huma qed meraviljawna u tassowa najnejna miftuħin issa. Imma dak li jiġri huwa il-gruppi kollha ma jixtiequx illi jifissaw għanijiet ċari. Is-sussidjarjetà prinċipju importanti ma tas-sikwiet isna qed naħbu wara dan il-prinċipju tas sussidjarjetà u nistgħu ngħidu illi t trasport tal-karozzi joħloq iktar tniġġis, traffiku, Eh, imwiet imma wkoll huwa ta' ħsara għall konvivjalità għas-saħħa taċ ċittadini u għalhekk nittama illi l il kummissjoni hija lesta biex tieħu passi pożittivi fuq l-istati membri. Grazzi ħafna, is-sur Vojt għal minuta. Grazzi ħafna, Signora President. Fil-ġustifikazzjoni tiegħek għal din ir-riżoluzzjoni, intkellimt fuq il-fatt li tinfluwenza l-Istat membri biex tipprova li t traffiku ma jkunx daqshekk eh, eh, ta' problema fuq it-toroq tagħna u n-nies ikollhom jużaw il-ferroviji pereżempju jew il-xixmara imma diffiċli mhux realistika din ħaġa x'ħafna mill-bliet tagħna ma jistgħux neħquhom bix-xmara imma hemm bżonn li ngħid illi fil-ferroviji rajna iktar xarabanki li qegħdin eh, jivvjaġġaw distanzi twal u ħafna passiġġieri qed jieħdu il-xarabank minflok il-ferrovija. Dan huwa periklu għas-sewwieqa u dan ifisser iktar traffiku għalhekk hemm bżonn inkunu prudenti u meta niġu u bżonn nestendu l-proġett għax wieħed tajb. Issa Sur Van Kamp, grazzi ħafna Sinjura President. Mela segret pubbliku da kważi illi dan ir-rapport ġie imma ma kienx ħlas eh, faċli ħafna rapporter u mill grupp tal-ħodor u dan il-grupp għandu idejat espliċita ħafna fuq il-mobilità u fuq l-iżvilupp urban. Il-punti jew l ta' diskussjoni dejjem kienu fokati fuq is-sussidjarjetà. L-Ewropa se tgħid lill bliet U l-Ewropa se tippermetti li jistgħu jagħmlu l-bliet. U għalhekk meta ġie mfassal dan ir-rapport, is-sussidjarjetà ovvjament kien il-punt ewlieni tad diskussjoni. Allura, Signor President, għandna bżonn innovazzjoni. Il-bliet għandhom bżonn ikunu iktar notfa' mux se nkunu nistgħu nagħmlu hekk mingħajr il-karozzi tradizzjonali speċjalment fis-soborgi, imma aħna għandna rapport ta' inizjattiva propja bir-riżultat u għalhekk xoqqat sbieħ. Grazzi ħafna is-Sinjura Ronvo Dallon Bonfwa għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eh, dan is-suġġett huwa l-aktar sfida li għandna mħabba l-ekoloġija, l-ekonomija, s-soċjali, l-iżvilupp sostenibbli għandna bżonn nikkontribwixxu kontra t-tiġis tal-arja u ta' tisħin fil-klima waqt li trasport jirrappreżenta 25% tal emissjoni ta' tas-CO2 u għedin naraw illi miet ta' luf ta' persuni eh, imutu minħabba tniġis atmosferiku aħna għandna responsabilità politika biex nagħmlu minn l-iżvilupp eh, sostenibbli u qed l-isfidi tagħna. U jiena nħeġġeġ lill kollegi illi jappoġġaw u eh, jitorbu illi ikonna menti illi ikunu favur it-neħija ta' diesel. U lek għanna bżon iġidu kontra l-esklużjoni soċjali, għanna bżon ta' koezjoni soċjali u territorjali. Waħda mill-ikbar sfidi u jiddispeċini illi l-lemin qed tipprova istaxa dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Is-Sur Zlotowski għal minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjura Komissarju. Il-ħajja fil-bliet għandha l-svantaġġi tagħha, problemi ta' trasport, pereżempju. Dejjem ħafna traffiku, wieħed jeħel fit-traffiku, vittmi ta' inċidenti ta' traffiku, jew infrastruttura mhux favur l-utent, dawn huma l-esperjenzi tagħna kuljum u diffiċli li wieħed jimmaġna sitwazzjoni fejn dawn il-problemi kollha jisparixxu imma nistgħu innaqsuhom dawn il-problemi. Netwerk tajjeb tal-trasport pubbliku bl-użu ta' trams jew xi tip ta' vettura oħra soluzzjoni tajba. Imma hemm bżonn nasbu wkoll f'parteċipanti oħra in-nies li jimxu u dawk illi eh, jużaw ir-rota, hemm ħafna proposti tajbin f'dan ir-rapport imma jiena ma nistax naqbel fuq trattament eh, daqsek, eh, daqshekk kif nista' ngħid mhux daqshekk favur il-persuni qed jużaw dan il-mezz. Is-sur Piper, grazzi ħafna President, il-mobilità urbana huwa aspett importanti ħafna għal proġetti ta' finanzjament fuq livell Ewropew, kwistjoni importanti għall iskambju tal-aħjar prassi imma mhijiex tasso proġett leġislattiv. Qed nitkellmu fuq l-emissjoni tal-vetturi, bżonn diskutu, però mhux f'dan ir-rapport. Suġġett tajjeb, importanti, imma naħseb il-Konsil tat Trasport tal-Lussemburgu m'għandux idea aħjar milli ikollu summit fuq ir-rota mill-Ministri ta' 28 sat membru ma naħseb għandna problemi oħra fl-Ewropa. Ir-rapporter tagħna għamlet sforz biex tipprova li trasport imur fuq il-binarji. Imma din nitkellmu fuq pereżempju ġranet, eh, pereżempju l-ħadd mingħajr il-karozzi jiena favur u nista' nivvota favur dan ir-rapport. Imma minflok kwoti u eh, u kwoti pereżempju ta' min juża r-rota l ħat għandna bżonn nitkellmu iktar fuq il-kwoti tal-immigranti. Is-Sinjura Tapardell, grazzi ħafna President. Iva, nitkellmu fuq it naqis tal-emissjonijiet ta' CO2 biex intejbu l-ekonomija Ewropea l-Parlament Ewropew li se jvota fuq dan ir-rapport u llum il-lejla permezz tal-radan rapport fuq il-mobilità urbana sostenibbli. Eżis kollegi dawn l-aħħar sitt snin li namet parti tal-Konsil Ġenerali ta' Bukarest fimt li hemm soluzzjoni waħda biss għall prosperità ta' ċittadina tagħna wara r-raba rivoluzzjoni industrijali għandna bżonn naħdmu favur l-ambjent, il-kwalità tal-ħajja u s-saħħa tan-nies biex ikollna mobilità sostenibbli u nadifa jiena bħala MEP proponejt miżuri għal trasport li jkun wieħed effiċjenti, għal servizzi loġistiċi aħjar biex ikollna trasport pubbliku informazzjoni li ċittadini fuq il-mezzi ta' trasport li huma alternattivi. Grazzi ħafna, issa jmorru għas-sessjoni catch di għandi xi għaxar tal-bit, is-Sinjura Montero għall minuta jekk jogħġbok. Sinjura Montero, jekk jogħġbok, għadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sinjura President. Nixtieq ngħid biss li huwa importanti ħafna li nippromuovu mobilità urbana inklużiva u natu inċentivi għall-użu ta' trasport pubbliku u trasport li ma jkunx jista' inġess daqshekk. Ġifieri mezzi ġodda ta' mobilità għabbażi ta' ekonomija kollaborattiva tuwa xprun. Imma xtaqt ngħid ukoll illi ma naqbilx ma xi affarijiet li qed jiġu imposti, pereżempju li jkun hemm fejn jgħaddu il rota u wieħed kważi qed jobbligana nużaw ir-rota. Intkom qed tgħidu niliminaw il-karozzi mill-bliet imma ħafna minn dawn il-bliet m'għandhomx soluzzjonijiet alternattivi dak li għandna bżonn huwa politika ta' mobilità urbana sostenibbli iva imma waħda bilanċata li ma tidix priorità għal xi ta' trasport fuq fuq mod ieħor u jkun hemm rispett tal-prinċipju ta' sussidjarjetà. Il-mobilità edha fidejn tal-awtoritajiet lokali tagħna kompetenza esklużiva tagħhom. Grazzi ħafna Sur Caputo. Grazzi ħafna President. Il-emerġenza tal-klima u tas-saħħa u ta' soċjali eh, titlob perspettiva anki b'għax issa għaddej il-COP 21 ma l-impenn politiku għu immeddet manipolazzjoni sistematika ta' ġislazzjoni eh, tal-awtoritajiet Ewropej wara l skandlu Volkswagen nixtieq il komissjoni tgħidil qed nisbalja illi hemm bżonn li jkollna eh, din il-konformità ta' 2.1 mhux se jdajjef l-standards tagħna u l fidibilità effiċenti ta' dawk it-test ta' konformità illi jkun hemm pożizzjoni ta' vetturi illi joħorġu bid-doppju ta' dak li huwa suppost permess. U għalhekk dan ikun sintomu negattiv ħafna tal-industrija tal-vetturi illi ddowwem il-qafas leġislattiv adattat skont l-ambizzjonijiet li għandna bżonn biex intejbu dejjem il-kwalità tal-ħajja u tal-klima u jiena naqbel illi r rapport qed jagħti qed jiffoka ħafna fuq il-mobilità urbana sostenibbli biex ikunu nistgħu ngħinu l klima u jkollna spazju ċittadini tagħna. Grazzi ħafna Sur Kelly. Sur Kelly. Un minut. Sur Kelly jekk joġbo, grazzi ħafna Sinjura President. Għaddej il-COP21 u jina kontent ħafna illi se rappresenta l-Parlament hemmhekk il-ġimgħa d-dieħla diskussjoni tal-lum huma rilevanti ħafna kien diskussjoni tajba ħafna fuq l-ekonomija ċirkolari u issa din nitkellmu fuq mobilità urbana sostenibbli. Imma ovvjament għandna bżonn naraw li dawk in-nies li qegħdin eh, jgħixu fil-żoni urbani dan huwa dan huwa suġġett topiku ħafna, iżda ċittadini ikunu iktar konxi tal-ħtieġa illi jkun hemm dekorbanizzazzjoni kemm jista' jkun, speċjalment dawn l-ispazji miftuħin. Nistgħu nagħmlu ħafna anki fil-bliet u li tagħna qegħdin natfu l-affarijiet fejn noqotien u hemm affarijiet però ċirkostanzi li qegħdin barra mill-kontroll tagħhom, speċjalment għal dak li huwa l-qasam ta' trasport. Għandna bżonn tal-bypasses biex it-traffiku jimxi iktar ħarir, biex it-traffiku jorħodx mill-bliet u l-bliet imur lura fidejn ċittadini tiegħu biex hekk ikollna kwalità tajba ta' ħajja. Grazzi ħafna is-sur Marja sissa. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-pjanijiet għal mobilità urbana sostenibbli huma marbutin mod dirett ma' trasport pubbliku. 80% derwaqt tan-nies se jgħodu fil-bliet u 30% ta' dawn l-inċidenti ta' traffiku hemm eh, jiġru fil-bliet u għalhekk għandna bżonn niżguraw li jkun hemm aċċess għal persuni li għandhom bżonn imorru mħabba servizz jew mħabba xogħol fil bed ma bżonn ta' sigurtà u sikurezza għaċ-ċittadin tagħna bżonn ikunu iktar effiċenti. Għandna bżonn li jkollna sistemi ta' trasport li jkunu iktar effiċenti mill-lat tal-enerġija. L-Unja Ewropea se jkollha tiffoka li tipprovdi appoġġ permezz ta' finanzjament dawk l-awtoritajiet lokali biex ikun jistgħu jilqgħu għal dawn l-isfidi. 40% tal-emissjonijiet ta' CO2 ma' dovuti għal problemi marbutin ma' traffiku f'bliet il-kbar u hemm bżonn illi dawn il-bliet ikollhom għanijiet biex inaqsu dan it-tip ta' tniġis. Grazzi ħafna is-Sinjura Salanova sa. Iva, nadilek il-kelma, Sinjura. Jekk jogħġbok onorevoli. Eh, Grazzi ħafna, Signora President. Signora Komissarja, Aziz kollegi. Nixtieq nibda billi nirringrazzja lis signora Rapporter u Shadow Rapporter kollha. Jiena nemmen illi inkonna soluzzjoni għal dawn il-problemi ta' emissjonijiet problemi ta' traffiku fil-bliet hija organizzazzjoni aħjar tat trasport tal-bliet, speċjalment meta l bliet ikunu mbagħad konnessi mal-periferija tagħhom. U għalhekk it-trasport pubbliku se jintalab iktar għandna bżonn niffokaw fuq l-iżvilupp ta' teknoloġiji l ġodda u t-telematika. Problema importanti wkoll huwa illi nipproteġu dawk li huma vulnerabbli għandna bżonn ta' infrastruttura tajba dawn il-persuni vulnerabbli biex hekk l-appell tagħna jkun wieħed illi kulħadd ikun jista' jimplementah. Predsjednice, ponosna sam jer sam sudjelovala u organizaciji prvog dana bez automobila u Hrvatskoj. Grazie ħafna. Jina gburi għaxina organizzajt l-ewwel ġurnata minar karozzi fil-Kroazja daw l-aħħar 15-il sena. Aħna nixtiequ li n-nies jużaw iktar trasport pubbliku ma minkejja l-isforzi tagħna fl Ewropea huwa ovvju illi settur tat trasport pubbliku huwa settur fil-emissjoni dejjem jiżdiedu. Dak li huma jiżdiedu wkoll popolazzjonijiet tal-bliet u 15-il sena naħsbu li tnejn minn ħamsa ċittadini se joqogħdu fil-bliet. U għalhekk dan huwa ta' detriment għall-ambjent kif ukoll il-kwalità tal-ħajja fil-bliet din naraw dejjem karozzi eh, min jeħel fit traffiku għam inċidenti ta' traffiku, għalhekk għandna bżonn nbidlu l mobilità urbana, għandna bżonn nipromovu sistemi iktar effiċenti ta' trasport pubbliku illi jkunu b'asbazi eh, ta' enerġija li tiġġedded u fuq emissjonijiet b'livell baxx ta' karbonju u hemm bżonn li t trasport pubbliku jkunu disponibbli għal kulħadd Għaxi tajin Nikola. Signora Milla, grazzi ħafna sena President jina nilqa dan rapport fuq il-mobilità urbana sostenibbli u mżon nifakaw fuq dawn l-sfidi mħabba l-mobilità eh, fil-epoka diġitali huwa importanti ħafna in nikkonsidraw il-ħtiġijiet, l bżonnijiet tar-reġuni rispettivament. Ma rridux nimponu approċċ mill loli imma nipprovaw illi dawk il-persuni li jieħdu deċiżjonijiet fir-reġjuni stess għandhom nappoġġawhom biex huma stess ifasslu il-konċett ikollhom l-aħjar pjattaforma l-aħjar prassi, konċett importanti. Huwa possibbli illi nofru tweġiba fomenta qasira ta' żmien bħal data scanning illi jippermettu lill-utenti tal-infrastruttura u raw jipprovdu l-mobilità li jkollhom id-data f'idejhom. Imma fl-istess waqt niżguraw illi ikun hemm data protection. Nittama li dan ir-rapport eh, ikun eh, meqjus bħala opportunità biex ikonna mobilità aħjar biex hekk nibdew nużaw ukoll xi xarab. Grazzi ħafna, Sinjura Xulin, grazzi ħafna, Sinjura President, u importanti ħafna għal bliet illi jiżviluppaw mobilità sostenibbli mill-aktar fis possibbli. Nabżon bżonn investu fl-innovazzjoni il-mobilità sostenibbli fil-bliet tfisser illi konna taħlita ta' mezzi differenti ta' trasport, ir-rota, nimxu, it-trams, dawn il-modi differenti ta' trasport u l vantaġġ u svantaġġi tagħhom. L-esperti fl-Olanda pereżempju jgħidulna illi mobilità sostenibbli mhijiex xi ħaġa li ma nistgħux niksbuha, bżonn niżguraw il-mobilità sostenibbli ma tkunx ekwivalenti ma pereżempju eżerċizzju li jkun aħra xwisq. Aħna nipprovaw nispjegaw għaliex in-nies jieħdu deċiżjonijiet li jieħdu. Wasal il-waqt inżguraw illi konna linji ta' politika iktar effettivi dejjem fisim l-mobilità urbana sostenibbli. Grazzi ħafna. <coughs> Grazzi, Sur Kramer. Kommissarju. Grazzi il-vetturi qed joqtlu l-blibliet tagħna llum. Fl-1982 Fogel il sintku għal illi għal dan. Anki kiku għada nibdew bil-karburanti eh, sostenibli eh, xorta ħafna eh, ħafna partijiet mill-bliet tagħna eh, eh, ikunu imniċsa. Il-Ministru Ġermanis ukoll jgħid illi iktar minn nofs ta' trasporti fil- eh, fil-bliet għandhom ikunu fuq il-roti, fuq il-bicycles ġifiri. Kienet kun kiku vizjoni tajba X'tista' tagħmel int kummissarju biex tagħti inċentivi għal biex ikun hemm dawn il-biċikletti eh, tal-kargo? Meta wieħdu nieħdu l-istħarriġ tal kummissjoni illi il-vetturi huma responsabbli għal iktar minn 30 fil-mija tal-tniġis. is situazzjoni mill-ar. E, l-iżvilupp tal-mobilità urbana huwa pass importanti anki fi ġlida kontra. It-tibdil tal-klima l-astant huwa importanti ħafna illi l-modalità ta' trasport ikunu skont il-prinċipi ta' żvilupp sostenibbli u ridu anki naħsbu fuq il trasport il kommissjoni u l-Istati membri għeddin jipromovu il-prassi innovativa tal-mobilità sostenibli urbana. Jridu jagħmlu sistemi ta' xiri publiku illi eh, jgħatu priorità l-impenji eh, u sessjoni ta' sessjoni ta' kalċ u issa Sinjura Bulk mill-ġdid. Grazie ħafna, President, kollegi, membri. Grazie tal-kommenti ta'kom u anki tal-mistoqsijiet kolli li għamiltu. Nishtiq nikkommenta xiftit u natikom xejn iktar informazzjoni fuq il-passi li miss minnaħa tal-Kommissjoni. Aħna dejjem iktar konxi li għaw dawn l-sfidi multidimensjonali eh, fil mobilità urbana Fil-white paper tal-2011 ta' trasporti, il-Kommissjoni kella l-an ta' mobilità urbana u fl-2013 għamlet eh, pakket eh, però rapport ta'kom jgħat iktar impetu l-implementazzjoni tal-pakket bl-appoċ il-Kommissjoni ħat ikkonċentra fuq zoni fejn nistgħu nġibu valur miżjut waqt li nirrispettaw il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Aħna għanna intenzjoni namlu approċċ iktar olistiku għal bliet eh, intelligenti u sostenibli. Eh, eh, se ne su għas soluzzjonijiet kommerċali anki testing real life tal Horizon 2020. Anki eh, l-kombinazzjoni ta' investimenti privati u pubbliċi. Forum għall-skambju ta' prassi fuq livell eh, Ewropew, għax dan jista' jkollu impatt, però jista' nixtieq nagħti risposti għal mistoqsijiet tagħkom. Bla dubju, entkom għandkom l-appoċ tiegħi. Ġa fl-2011 jitkellmu fuq emissjoni zero eh, sal-2020 għal daqstant il-loġistika eh, ħadra eh, tal-ibliet edha fl-intenzjoni tagħna. U tieni waħda hija fuq is-sikurtà tat-toroq. Speċjalment tal persuni l-iktar vulnerabli fit-traffiku. Għamilna ħafna, pero aħna kull-jum għedin nimbuttaw l-istati membri jaħdmu iktar, specialment il-dawk li juru bl-istatistika li huma l-ar pajizi billi għandhom l-involviment anki tal-partit korla interessati biex il-fatalitajiet jinżlu u jers u lektar lejn zero fil-futur. Il-roti, kif għal sur Kramer, huma element importanti ta' soluzzjonijiet eh, tal-merkanzija ħadra u edin niprovaw nistudjaw anki alternativi biex nappoġġaw dan l izvilupp Kien hemm xi mistoqsijiet u kommenti fuq id-diesel. Bla dubju rridu intejbu sistema ġenerali biex il-vetturi jistgħu jidħlu fis-suq l-approvazzjoni ta' tip irridu E iktar mekanizmi ta' kontroll effettiv u kwalità aħjar. Għanna nersu lejn eh, testi eh, lejn verifiki fil-laboratorju għal verifiki fit-toq fuq it-triq. E, u dana għanna intenzjoni namlu fil-futur qrib. Fu il- il-kuxenza, fuq il-fat li nishtiq nishtiqu għajmu l-kuxenza. E- edin namlu ħafna manifestazzjonijiet fuq il-ġimma e, ta' mobilta Ewropea. U dinija hija soluzzjoni tajba għal kulħadd. Nishtiq u ukoll nerġa' nirrigwarda nitkellem fuq il komment tal tal-roti, ma rridux is-sottostimaw il-beneficju illi qed illi dan din il-modalità ta' trasport qed iġib bħala saħħa, bħala nuqqas ta' tniġis u aħna qegħdin naħdmu biex nipromuovu din il-modalità. U e, permettu li wkoll biex nagħlaq ngħid xi ħaġa fuq il-suġġett mod ġenerali. Impenn fuq livelli kollha ta' governanza hija importanti biex li l-bliet ikunu eh, marbutin fl-imkien intelligenti u ħodor. E, minna l-oħra u manki l-partiti interessati li staw iġibu tal prosperità u impiegi. U nirringrazzjakom darboħra għal dan il-rapport. Fl-2016 fil-portfolio portafol tiegħi huwa s-sena tal-dekarbonizzazzjoni. U jiena żgura illi sen nitkellmu fuq il-mobilità urbana wkoll bħala parti ta' din l-inizjattiva. Jiena norbot fuq l-appoġġ tagħkom u jiena inħares l-qudiem biex l jkun tagħna jkunu aħjar mill-jum għall-lum. Biex nikkonkludi mela, Signora Deli, grazzi ħafna nixtieq nikkorreġġi ċerta fajt li qalu kollegi tiegħi tal-IPP nixtieq ngħidilhom illi fil rapport m'hemmx miktub illi ma jkunx hemm iktar karozzi, imma ma jkunx hemm iktar karozzi fil-ċentri tal-bliet, speċjalment dawk il-karozzi illi għandhom il karbonni konvenzjonali kif hemm miktub fil-white paper tal-Sur Van der Kamp u għalhekk tipprovaw xtajdunna dak li mhux miktub fir-rapport ħinsowu l veritajiet Issa, ir-riżoluzzjoni dan ir-rapport huwa hija reali, għandna bżonn ta' ambizzjoni reali li nużaw ir-rota mill-issa sal-2025 sal-2030 ikonna jiba daw il-ġranet mingħajr karozzi ehm, nużaw ir-rota nħeġġu l-istati membri u l-bliet li jkollhom pjanijiet ta' mobilità urbana sostenibbli. Għandna bżonn li ngħidu li ma jkunx hemm eh, speed limit li ħafna. Hemm bżonn il-vettura, il-karozza tkun kompatibbli man nies li jimxu u mal-nies li jużaw ir-rota. U għallek eh, bżonn il-mobilità urbana sostenibbli tkun parti importanti tal-pjan Juncker u ninkludu fil-proġett tal mobilità il-prassi il-ġodda mod partikolari il-trasport għalija bħal carpooling u għalhekk da kollu jista' jkun effiċenti biss bir-riviżjoni tal-kwalità tal-arja. Il-nawis bħala stati membri tiegħi wkoll illi ma jirrispettawx il-limiti imposti fuqhom u għalhekk il-vittmi huma l-Ewropej ċittadini tagħna l-istess li huma vittmi wkoll ta' dawn l-emissjoni jiġu mid-diesel u l-ek njura kommissarju hemm bżonn ikun hemm reviżjoni urġenti biex ikollna iktar effiċenti għas servizz tas-saħħa taċ-ċittadini kif ukoll tal-istat tal-pjaneta tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis-Sinjura Deli eh, dibattitu magħluq votazzjoni llum għal tliet minuti nissospendi u mbagħad fis-sabata fil